Issa jiena nixtieq ngħidilkom milli ma kien hemm l-ebda talba fuq il-korrigendum li kien imħabbar fit-22 ta' Ġunju skont ir-regola